nitkellmu dwar situazzjoni fil-Honduras. Thank you, Ms. President. The world... Grazie, President. Iva dinja ja fos eh, kbir. Jena se nifoka pjuttost fuq is-sitwazzjoni f'Honduras. Is-serjetà tal-iżviluppi li aħna qegħdin naraw hemmhekk, mhux biss f'Honduras iżda wkoll f'dawk l-inħawi kollha. Jiena min issendum. Mill-bidu ta' din il-kriżi l-xarla ieħor, il-Presidenza kondannat l-azzjoni militari diretta kontra President Zelaya, President li ġie elett mod demokratiku minkejja dak li jista' jintqal din l-azzjoni kienet eh, violazzjoni tal-ordni kostituzzjonali tal-Honduras. Aħna sejjaħna għal eh, zamma ta' dan l-ordni, din l-ordni kostituzzjonali kif ukoll biex din l-ordni tinżam fis sħiħ u aħna nħedġu l-partijiet kollha u l-istituzzjonijiet biex huma ma jaslux fil-vjolenza u biex bekk isibu mod eh, kif ikollhom soluzzjoni bis-slim. Ek kif aħna nistennew meta jkollna problemi f'partit oħra fl-Ewropa, postijiet fl-Ewropa, l-Unjoni Ewropea trid tmexxi s-sitwazzjoni nittamaw li l-kumplament tad-dinja wkoll se tappoġġana. Nasib il-politika tagħna sissa kienet gwidata mill-pożizzjoni tal-Istati Uniti kif ukoll il-sforzi tagħhom Palissa l-ambasċaturi tagħna mhumiex preżenti fil-Honduras u m'għandniex. Either. We very much welcome the recent effort. Għanna problema teknika bil-interpretazzjoni. To try se nipruvaw insolvu id-differenzi li jem emek. Sissa, eh, Din kienet biċċa xogħol pjuttost diffiċli, iżda jiena issa sirt naf illi se jkun hemm eh, laqat ġodda taħt il-President Zelaya dan nhar is-sibt u ninkoraġġuh biex huwa jkompli bl-isforzi tiegħu u nistgħu nkomplu biss inħeġġu il-partijiet kollha biex ikunu lesti biex ikollhom kompromess u jirrispettaw bisħieħ il-partijiet tal-Kostituzzjoni ta' Honduras. Nikkonkludi billi nisħa l-importanza li aħna norbtu li lin mill-kriżi medjata. Jiġifieri biex ikun hemm elezzjonijiet eh, ġusti u trasparenti of democratic government throughout the world U dan biex ikun hemm ukoll slim fil-partit kollha tal-Amerika Ċentrali. Grazzi. Signor Ministro, tiene la palabra in nombre della Commission, nostra querida amiga la commissaria Catherine Ashton. Thank Commissario Ashton, grazzi President, grazzi membri tal-Parlament Jina kontenta li nista' nagħti kontribut il dan id-dibattitu fisem il-kollega tiegħi Benita Ferrero Waldner kif inħarsu lejn il-kriżi politika fil-Honduras. Wara ħafna snin l-Amerika Latina mill-ġdid għaddeja minn krizi istituzzjonali u krizi turina illi istatta ta' dritti hija fraġli kif ukoll il-qafas istituzzjonali huwa wkoll dajjef f'xi mill-pajjiżi tal-Amerika Latina naraw kif jista' jkollna malaj kriżi f'dawn il-pajjiżi hekk kif huma għaddejjin minn żmien ta' polarizzazzjoni politika qawwija. Il-Kummissjoni mill-ewwel uriet tħassib tagħha dwar l-avvenimenti fil-Honduras u aħna sħaqna fuq l-importanza li aħna norbtu mar rispett ta' stat ta' dritt, id-demokrazija kif ukoll istituzzjonijiet eletti b'mod demokratiku. Nittamaw lill partit kollha ikunu jistaw jisibu soluzzjoni fislim brispet sħiħ għal qafas legali kollu tal-pajjiż kif ukoll ikun hemm dialogu fl-interess tas slim u stabilità fil-pajjiż. Aħna kundannajna il-vjolenza aktar meta rajna u kol il-mwiet li rizultaw. Aħna insejħu l-partit kollha involuti biex juru moderazzjoni u koll jkollhom azzjonijiet li juru eh, li għedin jagħtu kas situazzjoni. sitwazzjoni kunem ikun hemm ukoll ordni kostituzzjonali mill-ġdid Ek kif għalet il-presidenza, aħna u kol natu appoċ l-inizjattiva tal-istati tal-Amerika Latina kif u kol il-segretarjat ġenerali, il-sur Zuza, illi sfortunatament pero dan kol ma wassal għal xejn. U għalek aħna l-ajna l-sforzi ta' medjazzjoni tal-president ta' Costa Rica nittamaw li dan iwassal għal soluzzjoni ta' slim. Wara l-avvenimenti f'Honduras u kif ukoll kien hemm konsultazzjonijiet ma' diversi pajjiżi Latini, Latina tal-Amerika Latina u bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, rajna li jkun hemm aktar negozjati għal ftehim ta' assoċjazzjoni ma' dawn il-pajjiżi, negozjati li għandhom isiru bejn is-6 u l-10 ta' Lulju f'Brussell. Nittamaw li dawn negozjati u koll ikunu jistaw jerġgħu jibdew mill-ġdid malajr kien jista' jkun. Ek kif għalliet il-presidenza minħabba il-gravità ta' situazzjoni l ambasġatur tal-presidenza tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiż ġim sejjaħ lura kif ukoll l-ambasġaturi oħra tal-Unjoni Ewropea wkoll tal-pajjiż. Korrazzjoni bisħiħa mal-Presidenza u mal-Stati membri aħna qegħdin naraw kif l-aħjar nistgħu nagħtu kontribut għas soluzzjoni tal-kriżi. Għalissa se nissuspendu l-kooperazzjoni, din mhix ħaġa li aħna deċidejna iżda wkoll għal dak li nxaqsam l-appoġġ finanzjarju għall-appoġġ ta' budget dan kollu se jinżamm għalissa. Aħna nafu li l-avvenimenti f'dan il-pajjiż eh, jistgħu jaħolqu preċedent. Pass lura għal dak li nxaqsam id-demokrazija kif ukoll iwassal nuqqas ta' stabilità fir-reġun. U għalhekk irridu nsegwu mill-qrib is-sitwazzjoni u nappoġġjaw l-isforzi kollha biex insibu soluzzjoni ta' paċi. Il-Parlament se jinżamm ehm, informat dwar kwalunkwa żvilupp li jseħ. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa, dawk li se jitkellmu fissem il-gruppi politiċi l-ewwel kellim. Is-Sur Salafranca fissem il-EPP. Grazzi, President. Il-fat illi ha President Kostituzzjonali illi batuħ f'pajjiż ieħor f'ajruplan dan minn aspett demokratiku huwa tassew eh, xi ħaġa li aħna nikkundannaw u li għandna nikkundannaw. President, illi u importanti illi xi analisti u awturi passur Josa il-President <coughs> eh, Zelaya kellu l-problemi, però din hija karatteristika ta' reġimi, reġimi li moru kontra drittijiet umani. Kif ukoll li jagħmlu restrizzjonijiet fuq il-libertajiet. U aħna għandna nsemmu dan meta noħorġu bir-rapport tagħna dwar drittijiet umani. Sa president tal-Presidenza qal dan irrid ikun hemm sitwazzjoni li tiġi lura normal u rridu nappoġġjaw l-isforzi ta' xi ħadd illi prova bisħieħ e, jiżgura li jkun hemm stabilità fir l-inħawi, ġifiri għara s li ġiddan. dan. Huwa neċessarju għalhekk illi aħna nibatu missjoni ta' osservazzjoni minna tal-Unjoni Ewropea l-elezzjonijiet fil-Honduras. President tal-Presidenza aħna nixtiequ ngħidu wkoll li l-Unjoni Ewropea trid tkun konsistenti. Aħna hawnhekk ma rridux eh, standards doppji, ma nistgħux aħna niffaċilitaw id-dialogu ma l-uniku pajjiż mhux demokratiku fil-inħawi u mbagħad minnaħa l-oħra nħallu il-persuni fuq hawnhekk iħallsu il-prezz tal-żbalji il prezz tal żbalji tal mexxejja tagħhom. Palqamma għal sur Bilt, l-Unjoni Ewropea jrid ikollha preżenza attiva fl-inħawi u dan irid ikun ukoll rifless fil-ftehim li aħna qegħdin nippruvaw ninegozjaw li se nifinalizzaw darwaqt ma naħsbux aħna li il-vitmi innoċenti għandhom ibatu minħabba dan kollu nittamaw illi il-konflitti jiġu għal soluzzjoni mal-arkem jista' jkun. Grazzi l-Sur Sala Franka. Fisem is-Soċjalisti il sur Jares Barnuevo. Grazzi, President. Biex inżid mal-kundanna unanima tal-komunità eh, internazzjonali, aħna wkoll ninaqdu magħhom u jiena wkoll nixtieq u ukoll norbot ma' dak li smajna mill-Kummissarju mill-Presidenza dina li dan il-ksur kostituzzjonali kif ukoll Iżviluppi li raħna rajna wara ħafna sforzi fil-Amerika Latina. Dawk l-isforzi kollha li aħna wettaqna biex nirkupraw id-demokrazija ma rridux aħna nċedu għal kollox. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għamlu sewwa billi rtiraw l-ambaxxaturi tagħhom u billi abbandonaw kwalankwa tip ta' kooperazzjoni u negozjati f'dawn l-inħawi. Issa, għal dak li għalet il-Presidenza u l-Kommissjoni irridu xi tip ta' soluzzjoni demokratika eh, permezz tal-President ta' Costa Rica. Mannix naċċettaw violenza li tinstiga l-inseruzzjoni. Ma rridux nanalizzaw zbalji li setaw seħħew minn President Zelaya. U dan fadallu sitt xhur fil-mandat tiegħu wara kollox. Issa huwa żmien illi naraw il-ksur mill-ordni kostituzzjonali fil-Honduras li tintuża l-forza armata eh, nafu illi kien hemm is-saħħa ġudizzjarja iżda din eh, kien hemm ukoll elementi legali Irridu nsaqsu lil nfusna xinu l-futur ta' President Zelaya iżda r-rekwiżiti bażiċi ifisser illi hu jrid jitqies bħala il-President Kostituzzjonali u jrid jibqa' hemmhekk sal-aħħar ta' Jannar 2010. Grazzi. Fisem il-Lalde is-Sinjura Bilbao u nilqawk għal kamra żewġ minuti. Una xure awkratik eta arratzaldeon legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztiak. Estoy utilizando el euskera, una lengua minoritaria que no il-kellima tuża il-sin bask mhuwiex eh, il-sin uffiċjali f'din il-kamra nittama li dan fil-ġejjien ikollu eh, status uffiċjali u bekk jiena nkun nista' nitkellem bil-sin eh, twelidi il-sin il-pajjiż tiegħi. Jiena nemmen kif ukoll il-grupp tiegħi li rridu nikkundannaw il-kolb ta' stat li seħ ejjew sejħu l-affarijiet hekk ċari kif huma għaliex dan wara kollox li seħ fil-Honduras. Xuħut eh, sejħu kollox pala dan pala żball. Iżda jiena ma naħsibx illi ma nix dan kollu. Ma nafx eh, dwar ir-rida tal-poplu iżda Bla dubju ta' xej pala Komissjoni pala Presidenza pala Parlament irridu u li l-ordni kostituzzjonali eh, terġa eh, sib posta u il-President tal-Honduras irrit eh, immur lura li xovjament dan ġie elett mod leġittimu mill-ċittadini tal-Honduras. Jina, mħasba u kol meta nisma xi membri tal-gvern li ġew attakkati. Smajtu kol li xi ambasċaturi emmek fil-pajis sejħu l-ura. Kif għalit il-Komissarju? Aħna rdu nappoġġaw l-Organizzazzjoni ta' Stati Amerikani biex issibu soluzzjoni għal din il-problema. Il-grupp tiegħi jixtieq jgħid mod ċar illi huwa tassew importanti għalina l-Ewropej illi natu kontribut biex insaħħu lil Honduras minn aspett demokratiku. Drittijiet fundamentali jridu jiġu rispettati u dialogu politiku jrid ikun eh, l-uniku mezz li nużaw biex inresqu il-qoddim is-sitwazzjoni. U nixtieq ukoll nappoġġa l-President Arias illi rebaħ il-Premju Nobel u nappoġġa fil-fatt l-isforzi tiegħu hekk kif il-miżuri li semmew eh, adottati, jiġu adottati fil-Novembru tal-2009 nittama li jkun hemm elezzjonijiet trasparenti, ġusti, demokratiċi fil-Honduras u nittama li id-drittijiet umani kol ġu rispettati. Situazzjoni attwali nittamaw illi waslu għal aktar negozjati biex ikun hemm ukoll ftehim bisħieħ mal-Unjoni Ewropea. Grazzi għal minuta u nofs eh, issu Rome Verriera fisem il-partit tal-ħodor. Grazzi ħafna jina xtaqt u koll nħodi l-opportunita sabiex nikkondanna bliktar mod qawwi l-avvenimenti li rajna l dan l-ħarġu għal-Honduras dan tana ċans li natu ħarsa li dan il-pajis u nara manka reġun. Jiena dan konet namlu pala viġi prezident ta' delegazzjoni tal-Amerika ċentrali U naħseb li hawnhekk huwa importanti wkoll illi aħna nħarsu lejn din il-kwistjoni eh, u għana dan id-dibattitu anka hawnhekk fil-kamra. Huwa bħal meta huwa unur eh, f'sens negattiv għaliex huwa qed naraw l-ewwel kolb ta' stat fl-Amerika eh, wara dak li kellna fis-seklu 20. Ma naħsibx illi Aħna għanna mannix nirrekonoxxu l-President ta' palissa Liċeretti, aħna rridu nerġgħu jkun hemm l-ordni fil-pajjiż, rridu nkunu responsabbli u rridu konna elezzjonijiet kredibbli fl-aħħar tal-2009. Aħna wkoll nifmu li negozjati fuq il-fejim ta' assoċjazzjoni waqfu. Aħna rridu naħdmu wkoll ma' partijiet ewlenin oħra pal istati Uniti u nħarsu wkoll il-kwistjoni ta' kummerċ appoġġ kif ukoll żvilupp umanitarju. Aħna rridu morru lil lejn minn dawn il-miżuri rridu wkoll nisħu fuq il-bżonn illi ikonna riċerka ċara u preċiża biex naraw anka minu responsabli għal dan il-kolb ta' stat. Aħna nafu li hemm ħafna nies wara dan l-isseħ u aħna nafu l-ismijiet ukoll. Naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tmexxi din it-tip ta' riċerka. Irridu naraw ukoll illi nibbatu delegazzjonijiet eh, fil-pajjiż sabiex jaċċertaw illi d-demokrazija terġa' tidħol fis-seħħa Grazzi l-Sur Romeva serna l lista tal-kellima fissem il-gruppi. Għanaddu għassur Majer fissem il-gwe. Grazzi ħafna, Sur President. Erba tim wara l-kolb ta' stat, il-grupp parlamentari tagħna batni ġewwa Gusa Kalpa sabiex nosserva il-konsegwenzi ta' dan il-kolb ta' stat militari u hemmhekk ġewwa Gusa Kalpa rajt right dak li kont qed nistenna nuqqas ta' ħelsien, repressjoni. Kien hemm eh, rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet soċjali li ntbatu l-ħabs, kien hemm ċertu emerġenzi, eh, l-isptarijiet ridu wkoll laħqu ma eh, folol ta' persuni mweġġa dan kien ix-xena li rajt Naħseb li huwa meħtieġ illi insegwu fuq l-indikazzjonijiet minnaħa tal-Assoċjazzjoni tal-Istati Amerikani. Jina tkellimt mal-OES għandhom stampa ċara u kwalunkwe għat minnaħa tal-gvern ta' Sur Micheletti ser jkun wieħed null anka l-elezzjonijiet illi qed jitnedu minn dan il-tip ta' gvern. Aħna rridu minn xi ma' din il-kodiċ ta' kondratta sabiex kwalunkwe azzjoni li jieħu l-gvern ta' miċċeletti ma titiex in konsiderazzjoni. Anka forsi li konna eh, missjoni ta' osservazzjoni sabiex eh, nosservaw e, xer seħ fl-elezzjonijiet. Is-sur Araja qal illi serjati lil kulħadd ċans ta' ġimgħa Però jekk ġewwa Costa Rica ma jindatax eh, deċiżjoni illi hu jmur lura xorta ser imur lura. Nittama li l-istituzzjonijiet Ewropeja jappoġġaw din id-deċiżjoni bħalma tagħmel l-OAS e kif ukoll ġnus maquda xtaqt ngħid li anke l-Istati Uniti qed tieħu din it-triq huwa importanti li nżommu dan f'moħħna. Nittama illi dan l-approċ stret jien sabiex il-President Raja jerġa' jmur lura eh, l-Honduras anka grazzi għall appoġġ u xogħol minnata l-Unjoni Ewropea. Aħna għanna din il-kondanna minnaħa tal-Parlament Ewropew kontra dan il-kolb ta' stat aħna qed eh, eh, napoġġaw ukoll il-President Salaj għaj u organizzazzjoni internazzjonali oħra. Sur Majer nirringrazzjaw ħanaddu għal-kellima individwali is-Sur Kadel Arif. Grazzi, Sur President, eh, Signor Kommissarju, Ziz kollegi. L-ewwel naħseb illi bliktar mod qawwi għana nekkondannaw dan il- kolb ta' stat anka il-tkaċċija eh, tal-President Salaja minn ġewwa il-pajjiż. Dak li seħ fakkarna fil-perjodi l-iktar koroħ tal-istorja tal-Amerika ċentrali. Ma nistax naċċettaw f'demokrazija, ħadd ma jista' jaċċettaw. U naħseb illi Kienet ħaġa tajba illi kien hemm parteċipazzjoni anka fuq uh, forum internazzjonali anka tħassib tiegħi jmur dwar ir-relazzjonijiet tagħna bħall-Unjoni Ewropea ma' dan il-pajjiż kien hemm uh, ftehim ta' assoċjazzjoni illi uh, kienet jitmexxa l qudiem Naħseb illi għanna bżon iktar preċizjoni fuq dan. Il-Komissjoni ser t-sospendi dawn il-negozjati fuq dan il-ftajim ta' assoċjazzjoni ġdid sakemm eh, il kondizjoni ġewwa Honduras tkun waħda stabli. Aħna nixtiequ pożizzjoni iktar ċara minnaħa tal-Komissjoni. Mistoqsija oħra, senjor Kommissarju dwar il-preferenzi ġenerali. Pers li kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem u anka dan il-korp ta' stati mur kontra l-ħelsin tal-espressjoni Iridu irridu Nżommu f'moħna illi ċertu kondizjonijiet inkisru minħabba l-kolb ta' stat u anka forsi kommissjoni tista' tikkonsidra illi Il-Komissjoni tirtira il-GSP Plus b'mod temporanju. Grazzi ħafna, Sur Arif, Sur Melanxon. il prinċipju paċifisti tagħna ma domx jgħatu l-impressjoni illi aħna jisna qed indawru wiċċna minn dak li seħ eh, permessi dan il-kolb ta' stat. Fil-każ ta' din is-sitwazzjoni aħna tnaraw illi il-vjolenza eh, qed isseħ minn dawk li qed imorru kontra President li kien maħtur mod eh, demokratiku. Sur Manuel Zelaya kien il-President maħtur u issa il-kontinent irid jitfa il um, dak il-perjodu ta' kolb ta' stat. Jien naħseb li hawnhekk m'għandniex nippermettu li nagħmlu kwalunkwe tip ta' ftehim f'din is-sitwazzjoni. La l-ebda tip ta' relazzjoni la lanqas waħda kommerċali ma' dan ir-reġim ġewwa l-Honduras sakemm ma jerġax jieħu lura postu s-sur eh, Manuel Zelaya li huwa l-President maħtur mod demokratiku. aħna m'għandniex inżommu l-ebda relazzjoni l-għamit militari laqas kummerċali ma dan il-gvern il-ġdid li ħa postu eh, minn rajħ. Grazzi ħafna l-sur Melanchon, forsi kollegi l-ġodda mumiex Konxi ta' dan, ta' din il-proċedura li ġejjet il-President, għanna l-proċedura sa' tal-KHDI għanni zewċ per membri parlamentari li xtuq jitkelmu minuta blezzat ħantikom ċans s sur Sonic. Grazie, Sur President. Is-sitwazzjoni ġewwa l-Ondura se titlob illi aħna inkomplu bl-azzjoni tagħna sabiex nerġgħu eh, eh, nerġgħu indaħlu eh, sitwazzjoni regolata skont il-liġi. Anka li semma Eh, is-sur Sala Franka dwar il-possibilità li jkun hemm eh, din il-missjoni ta' osservazzjoni ġewwa l-Honduras minn tal-Parlament Ewropew. Aħna naħsbu, jiena naħseb illi għandna naslu f'sitwazzjoni fejn jkun hemm diskussjonijiet minn ġiex naħat sabiex il-President Zelaya jkun jista' jerġa' jieħu postu imma minar ma jkun hemm eh, tibdil fuq fil-Kostituzzjoni sabiex u jkun jista' jkollu possibilità li jerġa' jiġi eh, elett. Naħseb li din is-soluzzjoni hija waħda aċċettabbli. Il-kellim tila fil mikrofono Is-Sur Kwantis. Grazzi ħafna. Sur President, jina nemmen il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea iridu jagħmlu t-tibdiliet meħtieġa sabiex dan il-kolb ta' stat jitwaqqaf u għalhekk sur il-President Zelaja jkun jiserġa' jmur lura f'pajjiżu. Din kienet xejra antika tal-kolb eh, ta' stat li kien hemm fl-Amerika Ċentrali iktar kmieni jekk wieħed jara anke l-progress demokratiku pajjiżi illi għandhom il-ħelsin demokratiku li għandhom politika tajba u li ma jagħtux lok għal kolonjaliżmu. Aħna li nieħdu r-responsabiltajiet tagħna, responsabiltajiet tal-Ewropa sabiex naċċertaw li jkun hemm id-demokrazija u solidarjetà u li relazzjonijiet tagħna jkunu bbażati fuq dawn il-prinċipji bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali. Grazzi ħafna. Grazzi aħna wasanna fl-aħħar ta' kontribuzzjonijiet individwali għalhekk sabiex nikkonkludi id-dibattitu ħanad il-kelma l sur Bilt fisem il-Konsil għaliex il-Kummissjoni ma naħsibx se terġa' intervjeni. Sur President, naħseb li daw kolla li tkellmu tkellmu f'termini qawwija favur eh, demokrazija u liġi kostituzzjonali fil-Amerika Ċentrali. U x'inhu l-isfond wieħed ma, jistax jiġġustifika li jibat il-militar sabiex jieħu r-rigni fideħ, aħna rridu nkunu ċari dwar din is-sitwazzjoni, però sabiex anka insibu soluzzjoni għandu jkun hemm ċertu kompromess miż-żewġ naħat u għalhekk anka s-sur Salafranka u kelliem oħrajn. Eh, ħafna uh, tjajdu illi l-President Arias huwa dak illi jista' jilħaq dan il-kompromess forsi jieħu l-ħin sabiex ikun hemm negozjati bejn żewġ partijiet, imma jrid ikun jaf li aħna li huwa għandu l-appoġġ tagħna u li qed nappoġġaw u li anke jappoġġaw korpi oħra fil-aħna l-antana huwa il-tħul fis-seħ tal-ordni eh, kostituzzjonali. Is-Sur Zalaja għamel minn kollox sabiex jilħaq dan lan, forsi ma kienx bizzejiet, li tkun hemm elementi oħra sabiex jerġa' jiddaħħal um, l-ordni kostituzzjonali. Jiġifieri naħseb ix-xogħol ta' Sur Zalaja huwa meħtieġ pero mhuwiex biżejjed fi rigward ta' dħul mill-ġdid jew ta' tisħiħ tal- uh, Eh, l-ordni kostituzzjonali. Aħna rridu nagħmlu minn kolossa biex din l-ordni kostituzzjonali tkun waħda kredibbli dik il-parti tad-dinja. Grazzi ħafna lill-Ministru Bilt. Dan iwassalna l tmim ta' dan id-dibattitu. Issa, dwar il-ħatrit tal-komitat, Xtaqt ngħidilkom illi l-proposta men-naħa tal-konferenza tal-Presidenti ħadd iġibwa permezz tal-email. Il-lista se tkun uh, inkluża wkoll fil-minuti tal-seduta tal-lum. Xtaqt infakkarkom illi l-iskadenza għall-emendi hija illum